jibdu jesprimi s-solidarjetà tiegħu ma' tfal bid-Down syndrome u jiddefendihom sabiex dawn jiġu integrati b'mod sħiħ fl-Unjoni ta' Diversità. Grazzi ħafna. Grazzi. Naddu issa l-votazzjoni. L-ewwel se nivvotaw eh, dwar proċedura simplifikata tar rapport eh, dwar koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta soċjali. Mela, votazzjoni nominali jekk joġobkom ivvutaw. Sifisa teoli? Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għanna maġġoranza kbira din taddi u nifirħu lir-rapporter. Issa, nivvotaw fuq il-rapport Brock l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea ma' trattat ta' ħbiberija u kooperazzjoni fixlok tal-Asja. Nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Τέλος της ψηφοφορίας. Votazzjoni maluqa. Din taddi maġġoranza kbira nifirħu l-rapporter. Issa, naddu għal votazzjoni dwar ir-rapport Rangel abbozz ta' protokoll dwar preokkupazzjonijiet tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Τέλος psifoforijas. Votazzjoni maluqa. Taddi nifirħu l-rapporter. it-tieni rapport Rangel dwar la bozza protokoll dwar preokkupazzjonijiet ta' poplu Irlandiż dwar Trattat ta' Lisbona. Votazzjoni nominali. Niftu l-votazzjoni. Los psifoforijas? Votazzjoni maluqa. Din tiġi adottata. Nifirħu l-rapporter mill-ġdid. Punt li miss il-votazzjoni dwar il-rapport teksejra dwar ir wol tal-politika ta' koesjoni fil-reġuni ultra periferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Istrateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni jemaluqa u din ta' din firħu l-rapporter. Naddu issa għal-rapport ħawit id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni. Din għanna jkana mozzjoni għal-rezoluzzjoni u nivvotaw dwar emenda 2 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Paragrafu 8 jassa. Għanna votazzjoni maqsuma l-ewwel parti l-ewwel net dawk favur jekk joġobkom. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti favur. Kontra. se jkonna niverifikaw jekk joġobkom, nivvotaw dwar it-tieni parti ta' paragrafu 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix. Emenda 12 favur kontra. Astenzjonijiet. Din ma taddix. Menda 14 favur kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 13 favur kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. 15 favur kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. 16 favur kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Paragrafu 41. Żewġ partijiet, l-ewwel parti 41 favur kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika jekk jirġobkom. Votazzjoni nominali dwar tieni parti ta' paragrafu 41, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija u din taddi. Zewġ votazzjonijiet. Emenda tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 17 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. 21 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 22 favur kontra. Astenzjonijiet taddi. 18 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 60, żewġ partijiet, l-ewwel parti ta' paragrafu 60 favur. Kontra? Astenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Menda erba favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw jekk joġobkom. Emenda erba, niftu l-votazzjoni dwar emenda erba. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda ħamsa favur. Kontra astenzjonijiet di. Satax favur kontra astenzjonijiet ma taddix 20 favur kontra astenzjonijiet u taddi. Paragrafu 93 żewġ partijiet u votazzjoni nominali. L-ewwel parti niftu l-votazzjoni, votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. Paragrafu 99, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet. Taddi, it-tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet. U taddi. Paragrafu 101, żewġ partijiet, votazzjoni nominali, niftu l-votazzjoni dwar l-ewwel parti. Votazzjoni maluqa. L-ewwel parti tgħaddi, tieni parti issa votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tati. Wara Paragrafu 101 nisimaw l-Sur Silvestri illi għandu emenda orali sa. Grazzi President, wara paragrafu 101 nitlob illi indaħlu dan il-paragrafu li ġejn illi fost il drittijiet tan nisa jkun hemm ukoll id-dritt tal-maternità u nieħdosib ukoll il-fatt illi dan il-kompromess għala minħabba kondizzjonijiet soċjali li jfisser illi n-nisa jkollhom iwaqfu it-qala tagħhom u allura irid ikollna appoġġ għall-maternità biex ngħinu lin-nisa illi jneħħu il-kondizzjonijiet illi jġalluha illi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 Maktar minn 40 persuna bil-wifqa palissa u għalek din l-emenda orali ma tadix. Iva, rrit najt u kol illi pala eh, sinjal ta' rispet najt illi min eh, għam bil-wifqa u kol xie darba kien embrjun. Proħorume, proħorume, proħorume, δεν ανοίγουμε τη συζήτηση. Προφορική τροπολογία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 Niverifikaw? Votazzjoni nominali. Emenda 6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tgħaddix. Sottotitlu 18 dawġ partijiet, dawk favor l-ewwel parti. kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti issa favur. Kontra astenzjonijiet. Naħseb aħjar niverifikaw kollegi nivottaw dwar it-tieni parti ta' sottotitlu 18 votazzjoni miftuħa. Signora Ris tal-tlabt biex eh, l-kelma. President, skużani, irridu nivvotaw eh, b'mod tajjeb. Iżda jiena minix qed nisma' mill-headphones tiegħek, joġobkom eh, tistgħu tibatuli par headphones li jaħdmu grazzi. Festilmu meċu Iva nibatulkom, se nibatulek par minnu fih. Mela, konna għedin fuq it-tieni parti ta' sottotitlu 18 għanna votazzjoni nominali niverifikaw. Votazzjoni għamal uqa u din di. Paragrafu 102 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet u taddi. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet u taddi. Tilet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 103 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Stenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 104, żewġ partijiet l-ewwel parti, favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet. Tini parti ta' paragrafu 104 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 105 vot separat favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 106 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ser verifikaw votazzjoni elettronika fuq it-tieni parti tal-paragrafu 106 tal-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Menta numru 7, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Menda 8, favur kontra. Ġobkom tistaw turu dejkom sew għalix se naħlu isħin. Kontra menda minja estensjonijiet għaddiet. Tixtiequ niverifikaw? verifikaw tkun iktar faċli kieku tubru jdejkom sew mod ċar. Sej nivvotaw fuq emenda 8 votazzjoni elettronika, l-votazzjoni għamaluqa. Għaddit. 112. Is-Sur Tavares. jib. jippreżenta emenda orali. Kjoġbok. Grazzi din hija żieda għal eh, paragrafu 112. Se naqra bl-Ingliż. Nilqgħu il-fatt li l-Unjoni Ewropea kienet tappoġġa ħafna il-capacity building u l-attivitajiet tagħhom għal eh, persuni indiġeni ġewwa Nazzjonijiet Uniti u wkoll titqis li dawn it-tip ta' attivitajiet fin-Nazzjonijiet Uniti huma importanti ħafna b'mod partikolari fir rigward ta' implementazzjoni u titlob li l-Unjoni Ewropea li tkompli dan eh, l-appoġġ. Grazzi. Grazzi. Għaw xaħat li u kontra din l-emenda orali Mr. Tavares? Jider li le, għalda stant ser nivutaw fuq din l-emenda dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 9. Favur. kontra astanzjonijiet Huwa diffiċli ħafna miex nara kif qed tivvotaw intom għal dan jridu nagħmlu votazzjoni elettronika fuq emenda numru 10 l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ditx. Menda numru 10 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 135 zaċ partijiet l-ewwel parti favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Minn daħtax votazzjoni nominali, l-votazzjoni hija miftuħa. Ma nistax nisimgħu l-interpretazzjoni bil-Ġermaniż, mhix problema solveni din il-problema? Votazzjoni nominali fuq emenda 11, kulħadd vota Votazzjoni għamaluqa. Għaddit. L-ħar votazzjoni fuq għal rezoluzzjoni votazzjoni nominal votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa. Għaddiet maġġoranza kbira nifirħu li rapporter. Panigiri. Kollegi, issa ser nifqu mill-votazzjonijiet għal sessjoni formali u nkomplu b'votazzjoni iktar tard. Grazzi.